jikkontribwixxi għal l-espansjoni ta' CSR u l-standards ta' daw. Grazie ħafna. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanslik. Als nächstes für drei Minuten der Herr Kollege Kutasch. Tlet minuti, is-sur Kutasch.